ċar u dan ukoll m'għandux e, bassar konklużjonijiet mbagħad li jwassal għal aktar diskussjoni diffiċli u riżoluzzjonijiet komplessi. Tajjeb wis. Mela naħseb l-affarijiet huma pjuttost ċari. naqblu li jessar ikun hemm dibattitu f'din is-sessjoni Umbat ħajkonna votazzjoni fuq eh, rizoluzzjoni f'din is-sessjoni u fis-sessjoni ta' Diċembru mela dawk li ma favur. Dawk li ma kontra. Astenzjonijiet. Mela il-maġġoranza huma favur li jkollna mozzjoni. Tajb wis mela skedi għall-amendi għanna tlieta fit-8 ta' flaxija Umbat għanna amendi għal mozzjoniet konġunti, għanna l-erba sa' nofsinar, amendi għal eh, mozzjoniet konġunti l-erba sa' sija ta' nofsinar. U l-votazzjoni se jessir il-ħamis nofsinar. Mela, għonek konkludejna il-xol tana fuq uh, eh, l-agenda din il ġima u issa nistanaddu għal rapport ta' l-onorevoli Zwifka regolament tal parlament Ewropew u l-Kunsil fuq il-ġurisdizzjoni u l-arfin ta' infurzar ta' deċiżjonijiet kwistjonijiet ċivili u kummerċjali. Sur Zwifka, jek Bardzo dziękuję panie przewodniczący, szanowna pani. Grazie prezydent, komisarzu, kolegi. Som il bidu netto xol fuq il-rapport dwar rikas ta' direttiva fuq il-ġurisdizzjoni Wenn Sie so freundlich sein würden und würden den Saal in einer Skużawni, jgħid il-President, jekk joġobkom, tilqum il-kamra bil-kwiet biex nkunu nistgħu nisimgħu il-kellim. Kieġobkom, tilqum il-kamra fis-silenzju. Bitte Herr Zwiefka, fangen Sie noch mal von vorne an. Is-sur Zwifka, kjoġbak ġibda. Grazzi mill-ġdid, President. Xtieq nirreferi għax xogħol tagħna fuq ir-rikas ta' regolamentazzjoni Brussell wieħed nixtieq ngħid sa li sam il-bidunet tax xogħol tagħna indunajt kemm kien kienu diffiċli komplikati l-affarijiet Kien hemm rrieda għat-titjib tal-funzjonament tal-din regolamentazzjoni li jusa um, bħala strument li għadem pjuttost tajjeb, iżda mm, din biċċa xogħol kienet pjuttost diffiċli. Ir-riżultat diffiċli aħna eh, ħadimna mm, ħafna mm, U foqs ma pjuttost kontroversjali nixin u kompromess tajjeb aħna kena għadd sala għat fil-kontest ta' trialogu informali fil-presidenzi Pollakki Daniza u dik ta' Ċipru u aħna eh, nixxilna niftemu u nistaw illum nitkellmu dwar il-ftejm dwar l-ewwel qari. L-iktar ħaġa importanti kienet it-tneħija tal-proċedura tal-exequator. tal proċedura tal exequator waqt il-Presidenza Pollakka l-ħakna approċ komuni li kienet f'konformità ma' l-emendi li proponejt fir rapporti tiegħi din il-proċedura ser titneħħal daqstant se tiġi eliminata u dan ser jiffaċilita il procedimenti deċiżjonijiet u ser jinaqqas iż-żmien biex isir l-infurzar u fl-istess ħin il-prezzijiet. Fl-istess ħin salvagwardi kollha se jinżammu biex ehm, min jgħat fi difiża jkun jista' jiġi protettu u jkun dan jinkludu wkoll il klawzula tal-politika pubblika. L-introduzzjoni ta' din dawn is-soluzzjonijiet kienu possibbli grazzi għal iktar fiduċja fis-sistemi legali tal-Istati membri u aħna nistgħu nqisu din is-sitwazzjoni bħala suċċess komuni. Aħna kellna tinijiet fil-Kunsell Parlament meta tkellimna dwar possibilità li nżidu l-applikazzjoni ta' din ir-regolamentazzjoni għal eh, partijiet terzi. U wkoll eh, l-ekim sejjaħ reverse effect. Jena kont ftit ċettiku dwar dan, sa mill bidunet tax xoltana, jena kont ukoll xettiku dwar ċertu tibdiliet Brussel wieħed il-kompromess li ksibna juri li aħna ser nkunu għedin introduċu din il-ġurisdizzjoni miżjuda għal ftejim tal-konsumaturi dan ifisser ġifir li il-bejjieħ li qiegħed barra mill-Unjoni Ewropea għal post fejn jinsab il-konsumatur. Però intqal li ser ikun kmieni wis li naħdmu fuq involviment ta' partijiet terzi. E, hawnhekk aħna qed naħdmu biex inkunu nistgħu ngħinu l parti l-iktar dajfa. Din il-klawżola tippermettilna wkoll biex noqogħdu iktar attenti dwar l-applikazzjoni ta' dawn il-deċiżjonijiet ta' dawn il-każijiet fis-snin u xur li ġejjin. Rizulta komplikat li niddeċiedu fuq eh, il-ftejm ta' arbitraċ intqalu kol li eh, se jkun diffiċli nilħu status quo u għal daqstant nħallu l-arbitraċ għal kollox barra minn din regolamentazzjoni dan ġi rifless fil-kompromess li aħna ksibna, aħna nemnu li eh, aħna nżommu l-status quo u nispiegaw kol l-applikazzjoni ta' din ir-regola fil-premessa. Nixtieq ukoll nenfasizza il-sinifikat eh, tal-atti delegati. Fil-proposta oriġinali tal-Kummissjoni dawn kienu preżenti kienu Umma ġew neħija minn ħata l-Kommissjoni il-Presidenza Daniza mbagħad reġgħet daħlet dawn l-atti delegati u aħna kuntenti ħafna b'dan. Kien hemm ta' kontroversi wkoll U għawnek jien nishtiq nirringrazzja l-Presidenza eh, ta' Ċipru li għamlet ħafna proposti f'dan ir-rigward, mod partikolari fil-premessi, u jiena nemmen li dawn regolamentazzjonijiet ser ikunu speċifiċi biżejjed. Jiena nixtieq nirringrazzja President l dawk kollha li kienu involuti fil-proċess, mod partikolari il-Kummissarju Redding, il-Presidenti tal-Polonja, ta' danimarka u ta' Ċipru, kif ukoll il-kollegi tiegħi Shadow Reporters, il-Kumitat tal-Affarijiet Legali li l-koll kienu qegħdin jimmiraw għal ħaġa waħda li niffinalizzaw ix-xogħol. President, I am very pleased Il-Kummissarju Redding, President, jiena grata li għaw riforma tal-regolamentazzjoni ta' Brussel wieħed, jien nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li ħadmu u rnexxielhom eh, kemm politiċi fuq amministraturi li rnexxielhom jagħmlu dan. L-ewwel qed nirringrazzja lis sur Zwifka, ir-rapporter li għamel xogħol eċċellenti flimkien mal-kumitat tiegħu u il-presidenzi wkoll dawk tal-Polonja, tad Danimarka u ta' Ċipru huma assiguraw li dan ix-xogħol jgħaddi għal kunsil ta' Diċembru. Kunsil li jmiss Diċembru. Din hija storja ta' suċċess kemm għaċ-ċittadini, għall-kumpaniji kif ukoll għas-suq uniku u huwa wieħed minn dawk li ser ta' suċċess li hija li għandna f'din fil-rigward tal-ġustizja li għanna ġewwa l-Ewropa. Hawnhekk qed nitkellmu dwar madwar 500 miljun eh, konsumatur, qed nitkellmu dwar l-pot nies li qed jiffaċċjaw ostakli legali u pereżempju 40% tal-kumpaniji jkunu iktar um, disposti li jagħmlu kummerċ konfinali kieku il-problemi ta' tilwim legali jkunu iktar sempliċi għal daqstant it-neħija ta' ostakli burokratiċi li wassu għal iktar spejjeż u ċertezza legali fuq il-kumpaniji u din hija fil-fatt parti minn eh, l-għanewlini tagħna li noħolqu suq uniku li huwa attrajenti anka għal l-SMEs tagħna bir-riforma ta' Brussel wieħed aħna qegħdin nagħmlu kontribut importanti. Aħna eliminajna kif qal ir-rapporter il proċedura tal-eksekwato u din hija proċedura li f'ħafna mill-każijiet mhijiex meħtieġa iżda tqum ħafna flus. Mm, madwar 2000 euro għal kull każ. Dan waħela ta' flus għal daqstant fil-futur se neħu din il-burokratija u l-benefiċċji għal kumpaniji ser ikunu 47 miljun euro fis-sena. U aħna ser nagħmlu fil-fatt dak li għamlu l-Istati Uniti u ilhom jagħmlu għal ħafna snin dwar artiklu 4 tal-Kostituzzjoni li tajt li hemm prinċipju ta' full face and credit meta aħna inneħu l-egzekwato fil-fat ser ikonna l-istess ħaġa anka ġewwa l-Unjoni Ewropea. Umbagħad hemm il-kwistjoni tal-għażla tal-qorti dan ser jiġi rispettat iktar fil-futur il-maġġoranza l-kbira tal-negozji tal-Unjoni Ewropea madwar 70% tal-kumpaniji kollha u 90% tal-kumpaniji l-kbar jużaw l-għażla um, tal-rati. Tal il-partijiet involuti jridu jassikuraw li l-għazla tagħhom ser tiġi rispettata u r-reviżjoni li jedna qudiemna bħalissa toffri iktar ċertezza legali. Umbat, hemm l-aspetti esterni ta' Brussell wieħed meta jkun hemm ma' pajjiżi terzi u wkoll għal partijiet li ktar dajfa, għana għadna deċizjonijiet bħal per eżempju li l-konsumaturi kollha u l-impjegati kollha ġewwa l-Ewropa ser ikollhom aċċess għal qrati kollha ġewwa l-Ewropa. U dan huwa rilevanti minn fejn jgħixu, dan huwa benefiċċju konkretu ta' vera ċittadini tagħna. Fl-aħħar, il-kwistjoni diffiċli tal-arbitraġġ Sur Zvifka nista' naċċetta l-kompromess li naħseb li huwa pass fid-direzzjoni tajba. Biex nikonkludi, President, dan huwa pass importanti lejn zona Ewropea ta' ġustizja u għal daqsat jien nixtieq nirringrazzja lill parlament għall appoġġ u jiena ħerqana biex inkun nista' niddefendi l-proposta tal-Parlament ġewwa l-Kunsill u jiena wkoll ħerqana biex inkun nista' niċċelebra s-suċċess f'Diċembru. Grazzi, grazzi ħafna Sinjura Kummissarju. U issa fisem il-Kumitat tal-Impjiegu l-Affarijiet Soċjali is-Sinjura Evelyn Rigner. Grazzi, President. Komissarju Redding. Aħna ilna għaddejjin għal dawla ħar sentejn li negozjaw u nixtieq nirringrazzja l-Sur Zjefka għal l-isforzi kollha li għamel kif ukoll Nishtin nirringrazzja l-prezidenzi tal-Polonja u tal-Danimarka li ħadmu ħafna u kol fuq din il-kwistjoni din hija ġabra ta' xogħol li saru f'dawn l-aħħar li saru f'dawn l-aħħar sentejn. U aħna bħala l-ġizdaturi nixxina niksbu tar titjib għal ħaddiema u l-konsumaturi. Ek ser ikonna l-infortabilità tal-ġudizzji fl-Unjoni Ewropea kollha Fil-fatt din hija waħda uh, mill-provi li s-suq uniku Ewropew jaħdem tajjeb. Puntu li huwa importanti ħafna l-grupp tiegħi, l-grupp tal-SND, biex ikonna aċċess ta' vera għal rati u għal ġustizzja biex inkunu nistgħu nsaħħu drittijiet individwali huwa importanti għal funzjonament tas-suq uniku u wkoll kif għall-individwi. Għal-daqstant, it tneħija tal exequator kienet waħda mill-ikbar kizbiet. U eh, din kienet xi ħaġa li aħna l-kol ħdimna ħafna dwarha fuqha. Il-Kummissjoni għamlita possibbli wkoll li dan ikun jista' jiġi applikat għal kuntratt individwali kif ukoll għal konsumaturi jekk jista' dan jista' jgħin u jipproteġi lil partijiet l-iktar dajfa. Regolamentazzjonijiet din regolamentazzjoni ilu madin sa mill-2009 sa minn meta ġie l dan il-parlament. Iżda il-verżjoni l-ġdida issa ħadet sentejn sa ma waslet fl-aħħar, però qed tiġi rappreżentata lilna bħala verżjoni ġdida bħala recast. Imma issa jekk għandna recast verżjoni ġdida, dan huwa sempliċement simplifikazzjoni ta' proċeduri ġa eżistenti wala sa nistgħu naġlu iktar eh, regolamentazzjonijiet li huma ġa eżistenti. Iżda ovvjament Brussel wieħed hija kontroversjali dan kollu wassal li proċedura la ma kienet waħda faċli jew sempliċi il-Kummissjoni għażlet li tissemplifika l-proċeduri iżda il għawnek eh, naraw il-poteri tal-Kunsill u l-Parlament fi rigward tad demokrazija aħna l-daqstant irridu namlu revizjoni tal-ftejim interistituzzjoni li għanna mal-Kummissjoni għalix ma jistax ikonna setta ċirkustanzi fejn l-eżekutiv jista eh, inneħi il-drittijiet eh, tal-leġislatur. Biex nikkonkludi fil-futur il-regolamentazzjoni ta' Brussell wieħed ser tkun tribunal tal-impjiegu ser tagħmilha possibbli li ma tkunx tista' tiġi jiġi miċħud id-dritt tal istrajk Irridu wkoll l-armonizzazzjoni ta' drittijiet għal proċessi fil-qorti u dan irrit jiġi f'konformità mar-ruma tnejn. Kwalunkwe tip ta' kumpens fir rigward tal-istrajk għandu jisir ehm, ehm, baderenza tiħa mal-liġi tal-impjegi. Jien nixtieq inħeġġeġ il-Kummissjoni biex iżomm dan f'moħħa. Din hija xi ħaġa li aħna tinqodu ħafna attenti għalija fil-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna, Sinjura, inti taċċetta blue card Mr. Stojanov, Iva, jogħġbok. Grazzi, President. Signora Regner, inti jett, bosta drabi li inti jett titkellem bħala eh, demokratika soċjali u inti t-esprimi il-pożizzjoni tal-grupp politiku tiegħek imma inti suppost t-esprimejt il-pożizzjoni eh, tal-Kumitat tal-Impjiegi kellek tliet minuti u tkellimt dwar l-opinjoni tal-Kumitat tal impjiegi fl-aħħar 30 sekonda tal-diskors tiegħek. Issa l tista' tieħu din l-opportunità biex tirrispondi. U b'dan il-mod tuża l-ħin biex inti tirrepreżenta l-grupp tal impjiegi Is-Sinjura Regner. Sur Stojanov, għandek raġun li tajtek naħseb li il-fatt li jena uh, membru tal snz uh, eh, der li xina membru entuzjast ħafna ta' dan il-grupp, ta' dan il-kumitat u kol. U pero aħna għanna l-istess idejat eh, fil-kumitat tal-impjegi, forsi ma' fasitajs bieġejet, imma dan kien il-din kienet l-opinjoni tal-kumitat tal-impjegi. Naddu għal-kellima fisem il-grupp, il-sur Baldassare. Grazzi, President. Kummissarju kollegi. Ferjoż li qed nitkellmu dwar iktar integrazzjoni Ewropea u din tidher isa provokazzjoni għal ċertu nizzi nazjonalisti, Għawnek eh, nieħu l-opportunità li nitkellem dwar regolament li jitkellem dwar dan il-proċess tan diffiċli tal-armonizzazzjoni u koll il-sistemi ġuridi nazjonali kunu iktar simili. nifra li l-kollega Zefka għax xogħol eċċellenti li għamel u tal lir rnexxielu li wara sentejn ta' negozjati diffiċli rnexxielu jalaq proċess ta' reviżjoni f'regolamentazzjoni tant importanti għal ċittadini tal-Unjoni. Brussell wieħed jistabilixxi fil-fatt dispożizzjonijiet importanti ħafna biex ikunu nistgħu nassiguraw aċċess għal ġustizzja u trattament indaqs u ddim ehm, rati ġewwa l-Unjoni Ewropea dan joħloq regoli komuni fil-qasam ċivili u dak kummerċjali u kol jiċċara li mi l-qorti kompetenti meta jkun hemm kwistjonijiet transkonfinali u kol jkunu jistaw jiġu eżegwiti dawn eh, is-sentenzi li jsiru fi stati differenti. Bekk ikun jista' jinħoloq spazju Ewropew ta' ġustizzja li promuovi ċektar ċertezza ġuridika u kol kredibilità ta' deċiżjonijiet li jittieħdu bekk jiġu faċilitati wkoll eh, l-iskambji nazzjonali u jsaħħaħ ukoll is-suq uniku. Jiena tal-opinjoni li li jekk isir iktar progress din l-armonizzazzjoni ta' tal-rigward tal-rati dan għandu jisir billi noqogħdu ħafna attenti biex bekk nkunu nistgħu nassiguraw li jkun hemm iktar ċertezza tal- tal-liġi u nipproteġu l-iktar nies vantaġġati. L-approċ tal-rapporter huwa tajjeb fir-rigward tal-konsumaturi li ser jibbenefikaw minn ħarsien mod partikolari għal dawk li iktar dajfa. Ġifiri fejn ikun hemm li tiġu bejn ehm, konsumaturi u ehm, kumpaniji il-persuna ċittadin jista' jitlob għajnuna minn qorti l-iktar viċin tiegħu. Naqbel ukoll ma tneħħija tal-exekwator jekk din ser tippermetti li naġlu iktar ir-rikonoxximent tad-deċiżjonijiet ta' sentenzi u minnaħa l-oħrajn nħoss li għandhom għandna nżommu il-miżuri u salvagwardja ta' drittijiet tal-persuni fil-qorti. Irrid ikollna wkoll possibilità li ehm, f'każ li n-nies jinkisru l-om id-dritt eh, u l id-dittijiet li għandhom bħala ċittadini. Jiena nifraħ l-rapporter u shadow rapporters. Jiena nispera li jiena xina nilħu konsens politiku fuq il-regolament li eh, jiġbor fih il-qofol eh, tal-liġi ċivili biex bekk nkunu nistaw ikodna iktar proċess integrazzjoni Ewropea. Grazzi, issa naddu għassur Masib Hidago. Grazzi, President. Dawk li għandhom esperjenza professjonali u dawk li sofrew minħabba l-ġustizja u l-proċessi tal-ġustizja li kienu li mxew bil-mjot ħafna japprezzaw dan il-fatt li aħna nipprivaw neħu li għal-fatt li aħna neħejna l-ekzekwator. Dan għaf fil-fatt pass ieħor il-qudiem li ser joffri unifikazzjoni u din hija xi ħaġa li niffaċċjaw ta' kuljum. U fil-fatt din hija raġuni kollha wara l-Parlament Ewropew. Jiena snin ilu kont fil-Kumitat Ġuri u jiena diskutejt ma' żewġ ministri mill-Presidenza eh, Olandiża ta' dak iż-żmien fuq dan is-suġġett li fil-fatt illum qed naraw li sar xi ħaġa dwaru. Nixtieq nifraħ li s-Sur Swefka u kif ukoll il-Kummissjoni u l-Presidenzi kollha li ħadmu fuq din il-kwistjoni fil-passat, mod partikolari il-presidenza eh, spanjola, il-sur Cabagno u s-segretarju tal-Istat direttur ġenerali fost l-oħrajn. Grazie ħafna. Frau Lichtenberger, bitte. Grazie ħafna l-onorevoli Lichtenberger, kjoġbok. Grazzi ħafna. L-ewwel nishtiq nir-ingrazzja li relatur u kif ukoll il-kollegi kollha li ħadmu flimkien fuq perjodu ta' sentejn fuq din il-kustjoni. Aħna konna mistaġba li sibna dejjem l-istess oppożizzjoni min-naħa tal-Kunsill kull darba li tqajna magħhom però fl-aħħar mill-aħħar irnexxilna ngħaddu il-punt tagħna. E, il-kummerċ transkonfinali qiegħed dejjem jiżdied fl-Unjoni Ewropea għandu bżonn regoli li jiftemu u li huma ċari. Regoli li huma formulati e, b'tali mod illi xaħat ħadd li jkun f'pożizzjoni dajf ma titfawx pozizjoni zvantagġata sa mill-bidu. Dak ifisser li dak li qed nippruvaw nagħmlu f'dan ir-regolament kien eh, li niksbu aċċess għal ġustizzja li din il-ġustizzja tista' tinftiem u bekk tkun aktar ċara. Aħna qoddimna għandna problema diffiċli però li wara rifin reċiproko li xħat hawnhekk mu ser eh, jemmen li s-sistema legali tijaw eh, miex laħjar mis-27 stat membru. Eh, pero aħna naslu f'punt eh, xi kultant irridu nitalmu naħdmu fl-imkien u narfu il-punt il-pożittivi fis-sistemi kollha tagħna. Bekk nkunu nistgħu nneħħu nuqqas ta' fiduċja li kien hemm Jekk għalhekk jirnexxilha nsibu eżempju wieħed fejn is-sistema legali tagħkom hija aħjar minn oħra, intom dan il-punt tistgħu tippreżentaw, però da ma jfissirx illi neċessarjament din is-sitwazzjoni se tkun tapplika b'mod universali. Din ir-raġuni għalfejn nemmen illi din infatti għappassi direzzjoni tajba li xo importanti ħafna illi nħarsu il-partijiet l-aktar dajfa u importanti għalek illi aħna ipprovdejna potenzjal ġdid għal konsumaturi li għamlu xiri transkonfinali u bekk ikun iktar possibbli li huma eh, ħarsu drittijiet tagħhom. Jien nixtieq nirringrazzja l kull min kien involut u nixtieq naraw nistenna jekk nistgħux nistennu daw drittijiet aktar fil-futur, però din hija xi ħaġa li nagħmluha fi klawżola reviżjoni. Naħseb illi dak li għamilna illum wera kif aħna verament kapaċi nagħmlu progress u nieħdu l-pass il qudiem din mhix l-aħħar pass u l-ewwel pass ta' proċess, però hija xi ħaġa li ħatejn iċ-ċittadini biex jirrealizzaw il-potenzjali li għandha l-Unjoni Ewropea u bekk dan il-potenzjal jifmu aktar ukoll. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Paxka, kjoġbok. Grazzi ħafna, President, Kummissarju. Jina nishtiq ngħid li napprezza ħafna l-isforz tal-Kummissjoni li għamlet biex tipprova tejjeb il-proċeduri ġudizzjarji tal-Unjoni Ewropea. Minix ċert però li mixjin fid-direzzjoni tajba sistemi legali fl-istati membri individwali ġew żviluppati fuq mijiet ta' snin u dawn ġew adattati għall-istorja u l-kultura ta' kull stat membru. Għalhekk eh, il-sistemi legali f'kull stat membru huma ovvjament differenti minn xulxin jekk tara pajjiżi bħal pereżempju Spanja fejn saru tentattivi legali biex ikun hemm estradizzjoni ta' ċittadin Spanjoli li jgħix fir-Repubblika Ċeka, pereżempju, eh, dan huwa eżempju wieħed li nista' nuri u f'eżempju ieħor għandna r-Renju Unit fejn għandna ħtif ta' tfal li seħ minn pajjiżi oħra Għalek f'dawn it-tip ta' każijiet, eh, deċiżjonijiet li jsiru pereżempju fi Spanja u l-każu fil-Renju Unit għat-tinu wieħed ma jkunux aċċettabbli f'pajjiżi oħra eh, tal-Unjoni Ewropea minħabba l-approċ differenti u l-kulturi u tradizzjoni ġudizzjali differenti li jkun hemm f'dawn l-Istati membri. Għalek ma naħsibx li s-sitwazzjoni li qed nippruvaw niksbu hija waħda li timxi mar-realtà tal-pajjiżi tagħna li E, jkollok deċiżjoni f'pajjiż u mbagħad l-infurzar taħ f'pajjiż ieħor hija kwistjoni komplikata ħafna u jista' verament ikun il-każ illi din il-pajjiż involut jappella kontra l-proċeduri tal-ewwel pajjiż jew ankalla saħansitra jirrifjutom. Onorevoli Ħanin, grazzi ħafna. Ma taqbilx li kien ikun ħafna iktar raġunevoli aktar prattiku u konna aktar riżultati sitra aktar pozittivi kieku il-grupp politiku tiegħek ikun involuf fix-xogħol speċifiku fil-perjodu sħiħ li ħdimna fuq Brussel wieħed minn flok toqgħod tagħmel dan it-tip ta' stqarrijiet politiċi waqt il-plenarja. Stqarrijiet politiċi illi m'għandhom xejn x'jaqsmu max-xogħol illi sar. Grazzi ħafna dan ir-risposta. Grazzi ħafna President, jina personalment minix membru fil-komitat tijak, jina membru tal-komitat ITRE, għalek ma stajċ kont involut fi xogħol li għamilt f'dan il-qasam. E, Jena madana kollu lest li naqsmu l-esperienzi tagħna fl-imkien u l-dibattu fl-imkien u bekk e, nirringrazzjak tal-li infatti dibattiet l-opinjoni tiegħi. Grazzi ħafna onorevoli għalinek kjoġbok. Grazzi ħafna ħna raw li l-ispazju ġudizzjarju tal-Unjoni Ewropea jaħdem kontra ċ-ċittadini u l-SMEs. Huwa utli ħafna għal kumpaniji kbar minnaħa l-oħra u nies jew ċittadini li jistgħu ħalsu għal avukati li jisu ħafna flus. Il-kas ta' l-estradizjoni ta' Spanja huwa infatti wieħed li għad il-musmar fuq rasu fejn naraw dan il-każ iseħħ fl-Istati Membri tagħna fl-Unjoni Ewropea. Din għalhekk eh, l-unugwaljanza se tkompli sejra lura eh, eh, u għaliex sentenza li tħroġ minn stat membru tista' tiġi infurzata minn ebda proċedura intermedjarja fi stat membru ieħor. Għalek id-dritt illi tiddubita din it-tip ta' sentenza minn stat membru, per eżempju, titlob eh, eżami pubbliku hija xi ħaġa li titlob rida kostituzzjonali lek m'hemmx l-ebda rieżaminazzjoni f'dan il-każ tal-qorti tal-oriġni u għalhekk eh, f'dan il-każ ħajkun hemm ġustizzja li ħataħdem biss b'mod awtomatiku jien ma nistax naqdeb naqleb ma eh, l-test li għanna kif kif qoddimna. Għaliex qoddimna qed naraw il-triq perikoluża li mixjin fija l-istituzzjonijiet Ewropej minħabba l-approċ liberali żejjed nemmen illi għalhekk miexin fi direzzjoni ħażina. Grazzi ħafna. Kellim li miss l-aħħar wieħed fi semmi grupp voli l-onorevoli Stojanov, fekk joġbok. Grazzi ħafna, Sur President, u ħankompli ma dak li qal l-onorevoli Zvifka. Jina nsaqs il-mistoqsija li jmiss, jekk dan regolament jaħdem daqshekk tajjeb, aħna għandna nirriformaw issa. Għalek, eh, mill-konklużjoni t-nistaw naraw minn dak li għalet eh, l-Honorable Redding, l-ewel net għanna l-kwistjoni tal għazza tal-qrati. L-Honorable Redding għalet mija tal-kazijiet, il-kumpaniji l-kbar jipreferu jkollhom ftejim għall-għazla tal-qorti. Dan minħabba l-fatt li l-kumpaniji l-kbar irridu jimponu qorti illi jemnu li se tkun aktar favorevoli lejhom. Ma naħsibx illi għalhekk eh, ħajkun l-kumpaniji żgħar li jmorru minn qudiem dar regolament l-Onorevoli Redding qalet illi dan ir-regolament imexxina aktar viċin għal sitwazzjoni tal-Istati Uniti ġifiri aktar federalizmu jiena favur Ewropa tal-nazzjoni differenti u għalhekk naqbel 100% ma' dak li qal l-Onorevoli Paxka fuq din il-kwistjoni. Din il-federalizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea mhijiex aċċettabbli. Grazzi. Grazzi ħafna. Mela, issa nibdew bid-dibattitu ġenerali l-Onorevoli Angelilli jekk jogħġbok. Grazie ta' sew President, Vice President Redding, jiena nixtieq nirringrazzja lir rapporter għal konklużjoni ta' dan id-dossier tan diffiċli u kumpless għaliex issa wasal fit mimu wara dibattitu tant twil u kumpless u fl-aħħar qegħdin naraw ftehim mal-Kunsill u anki li jirrifletti b'mod sħiħ il-pożizzjoni tal-Parlament. Nibdew bil-tneħħija ta' l-eksekwator mingħajr ma' eċċezzjonijiet L-eksekwator li rappreżenta pass partikolari importanti u dan għaliex ċertu abolizzjonijiet hekk qed nillaminaw proċedura ġudizzjarja intermedja temporanja u sa ċertu punt il-pratika rietna wkoll li donna din saret biss formalità u bekk qed innaqsu iż-żminijiet u l-ispejjeż tal-konflitti mm, transkonfinali. Bla dubju ser ikun hemm aktar ħarsien għal ċittadini li jistgħu iduru lejn it-tribunal tal-pajjiż t-oriġini għal konflitti kontra industri fejn l-attività tkun qed issir anki f'pajjiżi terzi. Fuq kollox ser ikun hemm ftejmiet aħjar dak li hu għażla tal-tribunal kompetenti, foru kompetenti biex wieħed jelimina il-, il proċeduri transkonfina li ma jkunux adegwati u ħajkun hemm ukoll mobilità ta' deċiżjonijiet, speċjalment biex wieħed jiggarantixxi aċċess aħjar għal ġustizzja. Inqas burokrazija, inqas ħela, kemm f'dak li hu żmien kif ukoll fi flus, ikun hemm regoli ċerti u anki aktar aċċessibbli. Jien naħseb li f'żmien ta' kriżi l-ċittadini, l-familji u l-imprizi jistgħu japprezzaw b'mod aħjar dan l-eliminazzjoni dat tindib burokratiku u anke simplifikazzjoni tar regoli. Grazie. Danke, Frau Kollegin. Madam Flashikova Benova. Grazzi ħafna, onorevoli. Nadil kelma l-onorevoli Flashikova Benova. Grazzi ħafna, President. Jekk ħajkollna qafas legali wieħed fl-Unjoni Ewropea jridu nieħdu l-miżuri adegwati illi jippermettu illi sentenzi ġudizzjarji jiġu applikati b'mod transkonfinali. Għalhekk attwalment il-regoli differenti huma xkiel biex jinkiseb dan. Biex nelbu dan ix-xkiel għalhekk għandna bżonn ftehimiet u regolamentazzjonijiet illi naqsu il-konflitt legali bejn l-istati membri differenti u dan ħajkun ta' beneficju għall-istati membri għall-kumpaniji u għal ċittadini u għalhekk importanti ħafna eh, għal Brussell wieħed biex ikun ta' suċċess. Biex niksbu dan irridu nirriformulaw ċertu regolamentazzjonijiet li għanna. Jina naqbel ma tneħija tal-eksekwatur u aħna kif diġa għedna rridu il-moviment ħieles ta' deċiżjonijiet legali u fl-istess waqt irridu ntejbu s-sigurtà legali mingħajr ma ninsew illi irridu nħarsu il-partijiet aktar dajfa fil-każijiet u il-proċeduri ikunu aktar ġusti biex bekk nimxu ma' drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna onorevoli Tikaw. Grazzi ħafna. il-qasam ta' Sigurta' u ġustizzja Ewropew jiffaċilita l-ġustizzja permezz għalfin reċiproku u kif ukoll deċiżjoni ġudizzjarji u ekstraġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili l-Unjoni Ewropea sabiex tidħol aktar fil-fond eh, biex tuħu deċiżjonijiet fil-qasam ġudizzjarju b'mod transkonfinali trid ittejjeb l-ewwel net il-suq intern, il-fiduċja reċiproka għalhekk fl-istituzzjonijiet Ewropej timxi flimkien mal-prinċipju li deċiżjonijiet li jittieħdu fi stat membru se jingħarfu fi stat membru ieħor mingħajr ma jkun hemm proċeduri addizzjonali. Din hija xi ħaġa li ħattejn illi l-ispejjeż ma jkunux elevati wkoll u ħajkun hemm ukoll simplifikazzjoni għaċ-ċittadini u għal min ħaddem dan jimxi flimkien mal-autonomija tal-partijiet involuti wkoll. ċertu regoli għalhekk għandhom japplikaw irrelevantement ta' fejn joqgħod eh, min qed jiddefendi ruħu. F'dak li għandu xaqsam ta' drittijiet ta' minn ħaddem aħna napoġġaw artikli 19 u 20 ġifiri proċeduri għandhom xaqsam ma' persuna li tħaddem illi ma tgħix fl-istess eh, ma tex fit-territorju ta' stat membru tal-Unjoni Ewropea, però jista' eh, sistema legali ta' stat membru partikolari permezz tal-kuntratt ta' xogħol tiegħu u l-ħarsun tal-konsumatur. Il-partijiet eh, legali għalhekk għandhom ikollhom regoli favorevoli. Nirringrazzjakom ħafna u napprezza illi semejna drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna, mandiġ talbiet tal kgti bħalissa ma nafx kaw xaħat li bħalissa jishti jaddi xi talba jekk dan mhux il-każ ngħaddi kelma l honorable Redding. Grazzi, President, din il-proposta hija riforma ewlenija illi il-Parlament u l istituzzjoni kollha għandhom ikunu gburin minna. Din ħadd tippermettilna illi nres u flimkien is-sistemi ġudizzjarji differenti fl-Istati Membri tagħna. Naħseb li huwa pass importanti ħafna minn kell fatt li forsi mhux fuq kollox ta' niftehmu bħal pereżempju l-arbitraġġ u kif ukoll regoli ta' ġurisdizzjoni li għandhom x'jaqsmu azzjoni industrijali. Madanakollu dan huwa pass importanti ħafna fid-direzzjoni tajba u ħajt passi oħra aktar il-qoddim. Nishtiq ringrazzja wkoll il-kollegi l-oħra illi saħqu kemmu kemila għaddejja din diskussjoni fuq dan il-punt. U li preċedentement ma kienx hemm ċans illi namlu pass il qoddim qabel ma kellna trattat ta' Lisbona illi infatti ippermettilna illi nieħdu il-passi neċessarji biex natu dawn il-kontribuzzjonijiet u nibnu fuq il-kontribuzzjonijiet tal-istati membri kollha biex bekk naħdmu b'mod seri fuq dan il-punt. Aħna għalhekk qegħdin inħadmu eh, sistema ta' fiduċja sħiħa fil-arfin ta', sentenzi. Dan ifisser li aħna narfu n-implementaw deċiżjonijiet mill-rati nazzjonali u niżguraw illi dawn jiġu implementati fil-ġurisdizzjonijiet differenti hekk li kieku kienu implementati fuq livell nazzjonali. Ġifiri ġu implementati bl-istess mod u dan u għal-arfin reċiproku, dan u għal għanna bżonn. Jekk rritu ikolna il-moviment ħieles mhux biss ta' beni u servizzi iżda anki ta' ċittadini u ta' deċiżjonijiet ġudizzjarji. Dan il-proġett għalhekk li ressaqtulna qoddimna fuq il-mejda l-lum se jkun ta' benefiċċju kbir għaċ-ċittadini u għan-negozji. Għalhekk fuq livell storiku dan ħajkun wieħed mill-passi importanti sabiex fil-ġejjini ikollna kontinent ta' ġustizzja. Grazzi ħafna, Onorevoli Viċi President, issa għalek fl-ħar nadi l-kelma lill relatur Grazzi ħafna, Sur President, nixtieq nirringrazzja l-kollegi tiegħi tad-diskussjoni, nirringrazzjakom tal-li tajtu il-pożizzjoni u l-opinjonijiet tagħkom fuq din il-kwistjoni. Jien naqbel fi sħiħ ma' dak li qalet l-Onorevoli Reding u nixtieq inżid illi meta tliet snilu bdejna naħdmu fuq dan id-dokument il-kol kemm aħna l-Kummissjoni, l-Kunsillu, il-Parlament kollha kellna l-viżjoni ta' kif derilna li għandu jipproċedi x-xogħol kif għandna nifinalizzawh Illum nixtieq ngħid ħaġa waħda jiena ċert mija fil-mija illi aħna ma xejjinniex strument legali illi kien jaħdem tajjeb, anzi aħna tejjibna il-funzjonament tiegħu. U il-qasam tal-kultura legali Ewropea bekk is-saħħet. Iċ-ċittadini u minna ħaddem u kif ukoll is-sidin ta' kumpaniji se ikollhom għodda illi se tippermettilhom jaħdmu aħjar fis-suq komuni. Jiena konvint li l-Parlament se jadotta dan id-dokument, però se nkun qed nistenna ħerqan ħafna biex nistenna l-Kunsill Ewropew jadotta dan id-dokument biex bekk nkunu konkludejna x-xogħol tagħna. Nirringrazzjakom tax-xogħol tajjeb u nifirħilkom. Grazzi ħafna relatur Danjala eh, dibattitu u l-vot ħajseħħada f'nofsinhar. Mela, dan wassalni għal punt illi miss